il-Parlament fil-mod kif qed jaħdem u nittama riżoluzzjoni tiġi adattata għada fil-ħodu. Grazzi Kummissarju, jiena rċevejt sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mela issa jingħalaq eh, ma lissa u l-votazzjonijiet jittieħdu għada fil-ħodu. Issa għandis għarrija l-grupp ta' ALDE, SNT u EFD rabtu li talbit għal ħatrit fil-Kumitati u Delegazzjonijiet Parlamentari u dawn l-ismijiet se jnaddew f'din is-seduta. Dawn ħa jiġu konsidrati bħala approvati jekk ma jkun hemm l-ebda fl-iskadenzi normali. Issa l-punt